Allora, ritorniamo alle... Inkomplu bil-votazzjonijiet. Tlet proposti ta' rizoluzzjoni għal afas multi annuali ta' risorsi propji, rizoluzzjoni tal-grupp EFD, paragrafu 4, l-ewwel parti dawk favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. It-tieni parti għanna votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni maluqa. U di ma taddix. Paragrafu 7, l-ewel parti, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. it tieni parti għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Nivvotaw issa dwar ir-riżoluzzjoni votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa riżoluzzjoni tal-grupp ECR nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma taddix. Issa għanna risoluzzjoni ta' ħames gruppi politiċi emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix Paragrafu 3. Ħames partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa approvata it-tielet e parti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Ir-raba parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni miftuħa, maluqa issa. Approvata. Il-ħames parti, votazzjoni hija miftuħa. Tinaqla il-votazzjoni. Taddi. Emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa nivvotaw dwar ir-riżoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. approvata. Risoluzzjoni li L-Onorevoli Lamassur, jek joġbok. Iva, grazzi, President. il dwar il-qafas budgetarju beda xi xurilu iżda sa, se jkonna nistennew sa xar diħel għall-Kunsill u laqa tas summit biex ikun hemm approvazzjoni mill-kapit ta' gvernu ta' stat. Il-resoluzzjoni tal-Parlament għabbażi ta' proposta minn ħames gruppi kellna maġġoranza għal favur u għanna għawnek risoluzzjoni ċara preċiża biex twassal ir-red lines tal-Parlament f'dawn in-negozjati. Dan se jkun il-mandat ta' negozjati li l-Parlament għadu kif għaddja l-Sur Schulz għal-meta huwa jiltaqa uh, mal-Kunsill il-ġimgħa d-dieħla kif ukoll it-termini ta' referenza għal kumplament ta' negozjati. Walu importanti illi din ikollha eh, maġġoranza siħa ulek. grazzi kollegi li għamilna hekk u negozjati ta' vera għadhom se jibdew. Grazzi. Grazzi. Ir-riżoluzzjoni dwar il- negozjati kommerċali tal-Unjoni Ewropea mal-Ġappun mela għandna votazzjoni miftuħa issa dwar l-ewwel paragrafu votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma taddix emenda 12 issa għandna votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni tinala issa ma taddix emenda wieħed għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma taddix emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 5 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 6 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 7 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda tlieta għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija miftuħa. U di tinala u ma taddix. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9 għandna votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni Maluqa. Ma taddix. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni tinala. Ma taddix. Emenda 10, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Risoluzzjoni nivvotaw dwarha votazzjoni nominali e l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni tingħala u din approvata. Issa għandna riżoluzzjoni tal-Ginea Bissaw Paragrafu 21, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa provata paragrafu 22 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa approvat 23 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa approvat 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Approvat. Votazzjoni issa dwar ir-riżoluzzjoni, riżoluzzjoni dawk favur kontra sezzjonijiet approvata. Issa, riżoluzzjoni dwar is-Sudan u s-Sudan tisfel. Emenda wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Votazzjoni tal-aħħar favur kontra astenzjonijiet u din approvata. Issa riżoluzzjoni għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Kolombja u l-Peru. Emenda 14 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 15. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 16. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija maluqa. Ma taddix. Emenda 17. Favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Issa paragrafu 10 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 21, favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Tlieta, emenda tlieta, favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda erba, favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda ħamsa, favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda sitta favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 22 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 23 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda 24, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 25, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 26, favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 7 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda 27 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 28, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet ma taddix Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 13 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa, votazzjoni, votazzjoni nominali dwar ir-riżoluzzjoni. Il Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Approvata. rapport Sala Franca, rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Għanna emenda bil-fom ta' l-Onorevoli Howitt. Negozjati seħew dan l-ħodu nishtiq nirringrazzja l-Sur Sala Franca u li wasanna f'tejji manki li sur ċib u sur Dunskik mill-grupp Alde. Mi konna konsensus dwar dan il-punt nirtira il-formulazzjoni tal-emenda tal-SND wara l-kelma human rights u qabel il-kliem in the light of their agreement in 2011 and their priorities. Jiġifieri hawnhekk għandna differenza ma' dak li diskutejna iktar eh, qabel eh, jiddispjaċini iżda se nirtira it-tieni parti tal-emenda iżda jiena eh, nitlob li parlament jappoġġa l-ewwel parti tal-emenda. Grazzi. Tajjeb, mela jekk m'għandniex ħadd li huwa kontra nivvotaw favur kontra astenzjonijiet approvata. Issa votazzjoni ta' l-aħħar, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Risoluzzjoni negozjati dwar it-trattat tal-xlus maquda dwar il-kummerċ tal-armi. Issa, għanna emenda numru 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Improvata. Emenda erba votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. U emenda ħamsa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvato. Emenda 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvato. Emenda 7 u 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tardi. Emendi 8 u 11 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Għal paragrafu 27, partit separati, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Taddi, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 28. Votazzjoni favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 9. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Emenda wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, emenda tnejn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Issa parti F, favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi, votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Approvato. Issa risoluzzjoni għal segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Bekk ġejna klim il-votazzjoni nifirħu l-rapporters kollha.